So, meine Damen und Herren, das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom... Signori, il-minuti ta' sessjoni ta' l-24 ta' ġunju edha dispozizjoni kom, ma nafx għandkom xi kummenti jekk le nadottaw il-minuti. Sur Verhofstadt, inti xtaqt li titkellem issa.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 obiljeimo i naom rezolucijom rtve srebrenice da obiljeimo sve. Aħna għanna il-vitmi, qed niftakru fil-vitmi ta' Srebrenica u il-vitmi kollha irridu niftakru fihom tal-vitmi tal-gwerra tal-Jugoslavja biex niftu perspettiva ġdida l-Balkani tal-Punent kifet inti tajjeb President fil-diskors li għamilt. Aħna għanna bżonna din ir-rezoluzzjoni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 Huwa ċar ħafna li ovvjament din il-ġimgħa se niddiskutu dak li ġara wara referendum fil-Greċja, jiena naħseb li l-Greċja u l-Unjoni Ewropea kollha kemmi issa jinsabu f'sitwazzjoni ferm diffiċli. Inti tista' taħseb fil-dibattiti differenti li jisiru f'din il-Kamra li dejjem wissow fuq din is-sitwazzjoni li wasalna fija. U Sur Schulz bħala il-mexxej tal-grupp tas soċjalisti u anki bħala il-mexxej ta' dan il-Parlament verament kien għamel minn kollox biex dan il-referendum ma jsirx. Issa, fej edha l-verita, jien fl-opinjoni tijaj naħseb li l-ruol iktar importanti tal-parlament ġifiri din il-Kamra li ġiet eletta mit-ċittadini ta' kull rokna tal-Ewropa eh, issa suppost edha toħlo il-pontijiet sabiex joħroġna minn dan l-impass. Sur Schulz, mux faċli għalija nejt li etnejt, imma rrit nejt li minn meta wieħed iqabbel il-ħames presidenti tal-Unjoni Ewropea, il-grupp tiegħi kellu raġun meta qal li il-mod ta' kif inti ġibt ruħek pala prezidenta ta' dan il-parlament u verament inti fiskilt id-dibattitu fil-Greċja fil kien responsabli mhux għax inti et, eh, kont qed taqbel mal il-vot favur imma għax inti komplejt tinsisti fuq il-fatt li anzi inti dejjem insistejt u eh, komplejt bit-tensjoni fil-Gresa. Inti mintix tajjeb biex tkun frol tant importanti fin annom tal-Parlament f'dan il-proċess tant diffiċli. Jiena nixtieq nagħmillek appell sabiex għal darba oqgħod ftit lura għax inti għamilt ħafna dannu għall-Parlament Ewropa u għall-Ewropa dan huwa kbir ħafna, ħafna kbar minn kull kontribuzzjoni li inti forsi xtaq tagħmel. Ich nehme an, Frau Zimmer, Sie wollen sich zu gleichen Thema aus. Signora, Zimmer, inti fuq l-istess punt xtaqt titkellem? Iva, dan għal din l-aħħar ġimgħa li għaddiet. Jena, pala il-president tal-ġiju eh, u anki il-viċ-president tana kidbulek, ktibnilek anzi. U għednilek li inti ħat ruol attiv fem eh, fuq il-kas tal-referendum fil-Greċja u li inti għattin ma naħsibx li dan huwa xi ħaġa aċċettabbli li il-President tal Parlament dirett eh, li ġielet mod dirett dirett jindaħal fl-affarijiet interni tal-istati inti għamilt dan ukoll fir-rigward tal-Iskozja fir-referendum fl-Olanda ma anke jekk ma kontx President tal-Parlament dak iż-żmien, orrejt xorta ma qatt ma kellna President ta' din il-Kamra li jiddaħal fej ma jesaħx, li jibda kampanja u stess biex jiddaħal fej ma jesawx. Inti għet li gvern eh, se jisfa jem hemm bżonn insibu sostitut Eh, eh, gvern tekniku minn floku, eh, ġifiri gvern li ġi elett mod demokratiku, inti qed tgħid li huwa ma ġiex elett mod tajjeb, anzi mod demagogiku, inti mort li lin mir-rwol tiegħek bħala il-mexxej ta' din il-kamra, inti meta eleġejnik għal darboħra qed li tiddefendi dan il-parlament, minti taf li aħna għatmednilek li jinti l-vuċi ta' dan il-parlament. Inti il-xol ir-rwol li tajnik tajni u lek aħna il-mandat li tajnik biex twetta. Dan huwa il-qofol ta' kollox ek joġbok iqaf, iqaf minn dan tip tantħil. Kull persuna għanda Eh, il-jiet li tesprimi ruħa permezz ta' referendum u aħna bħala Parlament Ewropew ġejna eletti mod dirett hemm bżonn niddefendu d-demokrazija mhix ħaġa ċettabbli l-Unjoni Ewropea li tgħid li min jivvota qisu m'għandux dritt, m'għandux drittijiet, qisu qegħdin nużawhom aħna nies li jmorru jivvutaw. Ekk joġbok, sinjur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 ettaraw taraw numru ta' persuni talbu li, li jitkellmu jiena hawnhekk qiegħed f'pożizzjoni verament skomda skont l-ordni tal-Kamra suppost qed ikonna dibattitu fuq dan is-suġġett. Ovvjament jiena ma rridx eh, minn waqqaf minn kien qed jitkellem u minn kien qed jitkellem fuq dan il-punt. Ma nafx intom x'tridux dibattitu, imma jiena verament eh, eh, sorpriż dak li jettu għax Meta nitkellmu pereżempju f'dak li qed jiġi l ungerija kulħadd jgħidli biex nuża l-forza kollha. Allura fil-każ tal-Greċja jiena ippruvajt nuża l-istess atteġġjament għalhekk qabel taqbdu tajtu f'din il-kamra, aħsbu ftit. Araw, is-sur Volstadt. Verhofstadt, jiena għandi xi ħaġa dwar id-dibattitu ta' nhar l-erba. Nista' nitkellem issa? Issa trid trid li nitkellmu fuq dan, fuq il-Greċja, issa tridu d-dibattitu jew li. Sen komplu bl-agenda u sinti kitċas titkellem. Imma fil frattemp u xaħtiħu li jixtieq jesprimi ruħu? Le? Tajjeb, wis? Issu l-pittella. Ma jien pe. Jiena ma naħsibx, President, li meta wieħed ikun eh, president ta' din il-Kamra m'għandux dritt jesprimi ruħu jitkellem u sinċerament jiena nixtieq ngħid li meta jiena kont ma' Martin Schulz kemm f'settu fis-fond pubbliku jew privat, jiena il-kollega Martin Schulz dejjem kien ħa um, pozizjonijiet kostruttivi eh, b'sens ta' kollaborazzjoni dejjem iprova ifittex is-soluzzjoni li jissalva il-Greċja pereżempju jekk qed nitkellmu fuq il-Greċja u anki dejjem iprova jesprimi solidarjetà tiegħu sħiħa mal-ċittadini tal-Greċja. Jina nemmen li huwa żballi f'mument tan diffiċli għall istituzzjonijiet Ewropej aħna qegħdin u noqogħdu nitfaw it-tajn mhux fejn suppost qegħdin nitfaw. Iġifieri, ejja narraw nitkellmu b'mod kostruttiv biex il-Greċja, l-Eurozona u l-Unjoni Ewropea naraw kif noħorġuha minn dawn id-diffikultajiet. Jiena nikkonferma l-impenn tal-SND tal-grupp tiegħi sabiex namlu l-almu tagħna, mhux biss namlu dak kollu li hu possibbli biex insalvaw il greċe bil-prinċipju ta' solidarjetà li huwa il-qalba tal-Unjoni Ewropea. Ejja ma nintilfux fil-polemika speċjalment fil-konfront ta' persuna li matul il-presidenza tagħha u l-mandat tagħha e, din l-istituzzjoni, l-prestiġju, l-poter tal-Parlament Ewropew fuq l-iktar livell qoli. Grazzi. Grazzi. Jina, qed nara li ma iktar li jitkellem fuq dan is